So on today's agenda, a number of uh, resolutions. Are you ready? Lesti, biex nibdew. Mela, l-ewwel għandna ir-riżoluzzjoni fuq il-persekuzzjoni ta' tad-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan. U nibdew bl-ewwel emenda kieġobkom idejkom jdejkom minnu favur. Kontra? Assenzjonijiet? Għaddiet. Mr. Borghezio, you have a point of order on... Sir Borghezio, għandek point of order fuq din ir-riżoluzzjoni b'mod partikolari kieġbok. Eh, merci, President. Un richiamo al regolamento. Mela nfakkarkom fil jina nishtiq nkun naf jekk il-Presidenza għandix l-intenzjoni illi issellem l poplu eh, Skoċċi bħal bħalissa qiegħed jivvota għal demokrazija tiegħu. Viva l-Skozja Indipendenti. Ok, um, the next vote is on amendment sack. Il-vot li miss tini emenda u kollu li dejkom dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa rizoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-punt li jmiss fuq l-agenda. Rizoluzzjoni fuq il-Burundi, mod partikolari l-kas ta' Pierre Claver Mbonnipa. Issa, Din hija mozzjoni riżoluzzjoni mresqa minn seba' gruppi, il-riżoluzzjoni kollha kemm dak favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Il-punt li mess. Ksur ta' drittijiet ta' bida fil-Bangladesh, mozzjoni konġunta minn naħata sitt gruppi għal din riżoluzzjoni, issa nifutaw fuq il-test oriġinali minn paragrafu 2 maqsum f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Rizoluzzjoni li jmiss, situazzjoni f'Ukrajina, situazzjoni attwali tal-relazzjoni bil-Unjoni Ewropea u Russja na Monsenja rizoluzzjoni konġunta unek imres minn ħames gruppi u nibdew l-ewwel b'emenda erba għandna emenda orali minnaħa tas-Sur Ostrovicius. Sur Ostrovicius fidejk. Grazzi, Signor President, kollegi, Sinjuri, Iva, fil-fat l-emenda hija ta' natura lingwistika u minn flok nejdu can be nejt illi niproponi li għanna nejdu should be u s-sendenza tejtek strongly stresses that there should be a political solution of this conflict. Grazzi. Legi, għaw xaħat li waq kontra din l-emenda? Le, mela nivvotaw fuq l-emenda numru 4. Miskom ħaffiftu iktar? Mm. Mela, jena lajkaw xerbajn, umu bil-wifqa minn kontra. Le. Mela, nivvotaw fuq l-emenda, ek kif ġiet emendata hmm. motorali, dak favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 2, emenda numru 9. Ollu jdejkom dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 10, emenda orali hawnhekk ukoll minnaħa tas-Sur Fleckenstein. Sur Fleckenstein fidejk jekk jogħġbok. X'tippreżentana l-emenda orali tiegħek. Grazie, signor President. Flimkien mal-gruppi l-oħrajn, aħna wkoll nixtiequ li fl-aħħar ta' paragrafu 10 ninkludu il il-klim on the ground nejdu in Ukraine għaw xaħat li kontra. Xaħat li jopponi din l-emenda? Le. Mela nivvotaw fuq l-emenda kif ġiet emendata b'motorali dak favur. Anzi, skużawni, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, kħiġa kon votaw. Votazzjoni maluqa. u dik ġiet adottata. Naddu għal emenda numru 2 paragrafu 17 Ollu jdejkom dak favur. Kontra. Attenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 11 votazzjoni elettronika e votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa Għaddit. Naddu għal-emenda numru 3, għallu jdejkom dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda numru 12, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Emenda numru 1, maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet, għaddit nadottini parti dawk favur kontra astanzjonijiet maddiċ emenda numru 6 dawk favur kontra astanzjonijiet eh, verifikaw il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 28 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti ollu jdejkom daw favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet tieni parti daw favur. Kontra? Astenzjonijiet? Naddu għal verifika elettronika kieġabkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 7. Ollu jdejkom minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 13 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 14 żewġ partijiet votazzjoni elettronika votaw fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U dik ġiet adottata tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Uġi adottat ukoll. Emenda numru 8 għal darboħra votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 5. Ullu jdejkom dok favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. U naddu issa biex nifuta fuq riżoluzzjoni kollha kemmi dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. The next uh, resolution on the agenda is Riżoluzzjoni li jmiss fuq l-agenda hija reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall epidemija tal-Ebola din hija mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta min-naħa ta' ħames gruppi Qabel ma nivvotaw fuq rizoluzzjoni kollha kemmi Is-Sinjora van der Stoch għandha point of order. Kjoċbok. Iva, point of order, Signora President, fuq din ir-riżoluzzjoni biraħ fil-għaxija fit-8 irċivejna 27 paġna u għal dawk minna li ma jitkellmux bl-Ingliż kellna 27 paġna bl-Ingliż biss fit-8 ta' flaxija il-bieraħ. Jiena nixtieq li tiddaħħal fil-minuti li dina mhux mod serju kif jipproċedi dan għal-Parlament. It's noted but still. Ħadna nota, Sinjura m'għandux jaqsam dan minn mal-iskadenzi għal-gruppi. Issa, nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm jollu jdejkom dak favur. Kontra astenzjonijiet adottata. Naddu issa riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja u l-attak tal-ISIS inkluża il-persekuzzjoni tal-minoranzi. Għanna riżoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi nibdew b'emenda numru tlieta dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 4 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 1 favur kontra Astenzjonijiet, maddiċ, emenda numru 5, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ, Nifutaw fuq paragrafu l test oriġinali maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 10 l-darbohra maqsum fit-tnejn l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 2 dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu fuq is-sitwazzjoni fil-Libja, mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta minnaħa tal-gruppi politiċi. Nibdew b'emenda numru 3 u l-idejkom da' favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ emenda numru 4 da' favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ emenda numru 6 da' favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiċ emenda 5 da' favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 1 da' favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Premessa ke maqsuma f'żewġ partijiet nivutaw fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ u issa nivvotaw fuq il-mozzjoni kollha kemm hi favur kontra astenzjonijiet għaddit. U ngħaddu issa għal riżoluzzjoni dwar l-Izrael u l-Palestina wara l-konflitt ta' Gaza l tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Lamsdorf għandu point of order. Ich hätte eine Frage an äh, Sie, Frau Vizepräsidentin. Ähm Għandi mistoqsija, Signora President. Għaliex għadin naħdmu fuq riżoluzzjoni ta' grupp wieħed l-ewwel meta għandna fil-fatt riżoluzzjoni minn grupp minn għaqda ta' gruppi l-PPE, l-SND u l-ALDE. Aħna rridu wkoll li konna votazzjonijiet elettroniċi biss għal dawk il-votazzjonijiet vera importanti U dawn huma kollha imsejħa votazzjoni elettroniċi għalfej. Sure you know the answer of your question. Iva, din hija kwistjoni eh, proċedurali sur l-amsbert li ħna għadin nivvotaw b'mod numeriku din hija l-ewwel waħda u dan il-votazzjoni elettronika mhux abbuż tal-proċedura, ġifieri jekk iġobkom eh, inkomplu nistgħu biex xogħol tagħna mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-gwe. Anna għatta votazzjonijiet elettroniċi u jekk ġobkom ibdew ivvotaw allura fuq paragrafu wieħed votazzjoni miftuħa. The vote is Votazzjoni magħluqa. U maddiċ. Paragrafu 3 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, paragrafu 4, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, paragrafu 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Għanna point of order. Signor President, ma nistawx nivutaw għan blok jek joġbok. Għawxat li huwa kontra, mella naddu nivvotaw wieħed wieħed. Paragrafu 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Maddiċ paragrafu 10.d votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ paragrafu 10.e votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 10.f, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 10.i, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Signora sinjura Beres titlop titkellem. President, forsi jina minix imdorrija, imma qed nistaqsi. Abbazi ta' dan l-artiklu ta' regolament, aħna nimxu b'dan il-mod biex nivutaw. Jidirli, imma li forsi et nisbalja, imma jidirli li soltu rizoluzzjoni ta' kompromess minn ħafna gruppi tiġi votata qabel għanda preċedenza fuq l-oħrajn. I'm told that it's Et jajdu li illi dinja regola illi tajt those tabled by other committees political ma, ma, ma dawk e minn gruppi oħrajn. Mela naddu issa għal paragrafu 10.k votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U dina maddiċ paragrafu 10.m votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma ditx. Premessa E, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. E, premessa F, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U di ma ditx. E, premessa G, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Premessa I, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dina u kollija ma ddiċ. Nivotaw fuq rizoluzzjoni kolla kammi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma ditx. Issa naddu għal mozzjoni għal rizoluzzjoni li imres għam il-grupp tal-ħodor. Eh, Ollu uh, dejkom. Favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx. Mozzjoni għal rizoluzzjoni kienet ovvja. Eh, mozzjoni għal rizoluzzjoni e prezentata mill-grupp EFDD. Uh, Ollu dejkom. Favur, kontra, ma deċ. U issa naddu għal mozzjoni għal konġunta għal rizoluzzjoni e prezentata minn erba gruppi. Nibdew bl-emenda numru 5, votazzjoni nominali għal darboħra votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, l-emenda numru 6, ollu idejkom dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma l-emenda numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda numru 9, ollu dejkom dak li huma favur, kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 1, olu jdejkom favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Amenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. jekk memx oppozizjoni għal dam ma naċċettax. Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma deċ. emenda 11, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda 12, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda numru 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma Emenda 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddeċ. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. ma deċ. Emenda 16, la votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa ma deċ. Emenda 17, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa ma deċ. Emenda numru 2, olu jdejkom dak li ma favur, kontra, astenzjonijiet, ma deċ Emenda numru 3. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Ma diċ, emenda numru 4, ollu idejkom dak li ma favur, kontra, astensjoniet, ma diċ. Issa il-rizoluzzjoni kolla kemmib, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, Għaddit. Issa naddu għal rizoluzzjoniet fuq il-regolament fu tal-Kommissjoni aċċess għassu għal Fiji hemm e, e, mozzjoni għal rizoluzzjoni, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. U dina ma' Grazzi kollegi. Naddu issa għall-ispiegazzjoni tal-voti. Eh, eh, eh, Zdawx minuti oħra.